naf illi dan il-messaġġ se jkun ta' se jħeġġeġ l-Unjoni Ewropea, l-ġus mawda anke l-gvern Tork biex jikordunnaw iżjed minn fiċin u jaħdmu u jieħdu azzjoni fuq din il-kwistjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa l-votazzjoni ma tanċem votazzjoni dal Il-punt li mis huwa fuq il-rapport dwar is-sur Hidalgo fuq l-Uffiċċju tal-Organizzazzjoni tas-Suq Intern issa mela l-votazzjoni mill-votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Mela, il-votazzjoni hija magħluqa. Sir Stevenson, jekk jogħġbok. Minni ċed nisimak. Hemm problema teknika. Mela punt li jmiss. Tridu tikkonċentraw għax ma tantx hemm votazzjoni. Issa votazzjoni fuq ir-rapport Sur Leħna, is-Sur Kazini. Dan hawnhekk għandek bżonn ta' assistenza teknika wkoll u xi ħadd ieħor. Sir President. Jien għandi problema wkoll u nittama li servizzi tekniċi għet eh, jaħdmu fuqha. Grazzi. Man mela, ħanibdew fuq għada vot ieħor, issa vot su eh, misur leħna fuq l-interkonnessjoni tal- tal-Reġistru Ċentrali komerċali u tal-Kumpaniji mela votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Ħatti ivvota jkerbok? Votazzjoni magħluqa. U dik hija adottata għaddiet eh, prosit li sur l-aħtar. U suppost qed ehm, prosit li sur Mastri Hidalgo wkoll. Prosit, mela, il-rapport Mr. Hagland dwar il-protokoll tal-Unjoni Ewropea u Gini Bissaw dwar l-opportunitajiet sajt votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U dik ġiet adottata, prosit li Mela, Eh, il-rapport ta' Sinjura Niet, il-parċipazzjoni tal-Marok fil-programmi tal-Union, tal-Unjoni, votazzjoni favur kontra, sanzjonijiet adottata. Għaddit prosit li Sinjura Net u il-sajida eh, f'Marok. Il-punt li mis rakkomandazzjoni ta' tini għarja l-oppozizjoni dwar il-pozizjoni ta' kunsil dwar il-vaċċin kontra il-Blue Tank qabel ma' nivvotaw senati il-kelma lil relatur Issur Vejakowski. finalizujemy dość długie prace nad bardzo ważnym. Sir President Mela, et nal u e, periodu twil ta', ta xogħol f'qasam importanti ħafna dwar it-tilqim kontra l-Blue Tongue. Illi teddet l-annimali kullimkien fl-Ewropa. Tilqim aħjar u ma l-azla. Tajba jina nishtiq nadotta dan il-test l-lum, dan huwa importanti ħafna għal għal min rabbi l-animali fl-Europa. Aħna għawnek għet nispiċċaw il-xol li għamilna nishtiq nirringrazzja l kulħadd tal-kommenti li batuni u nishtiq nitlobkom biex tabboċċaw dan il- dan il- dan il-rapport mela jiena nidikjara dan il-pozizjoni ta' konsil approvata. Għana punt li miss il vozzjoni dwar il-rapport għal signora Azaja fuq il-trasferimenti ehm, tal-kreditu u assenjazzjoni tal- ta' kreditu ta' debitu diretti fl-Europa. Mela, dawk favur kontra assenzjonijiet adottata. Issa, proposti tal-Kommissjoni għamendati għal-votazzjoni favur kontra assenzjonijiet adottata. Mela sa wasalna rezoluzzjoni abbozzata, skużawni hemm emenda. L-emenda 111, dak favur, dak kontra, astenzjonijiet adottata. Mela rezoluzzjoni abbozzata kif emendata mill-votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Mela, votajtu kulħadd? Votazzjoni magħluqa. Adottata għaddiet mill maġġoranza kbira. Proset. Signora Sea, punt li jmiss rapport minn sinjura Ħajja Sende fuq il-ħatra ta' membru tal-Ordi tal-Awdituri sur Baudio Tome Muguruza. Għabba nivotaw senat il-kelma li s Svoboda eh, li sejra t-rapprezenta l-relatur għal zoċ minuti. Grazzi, grazzi sur President, jina għandi mistoqsija relatur. Eh, jina, safejn iftakar, aħna diġa votajna l-membru tal-Ordi tal-Auditori għal Spanja. Spanja issa għanda zoċ membri fil-Ordi tal-Auditori. Aħna eh, votajna xaħat dana irriżenja jew se jirtira jew ġi irtirat mod artifizjali mill-gvern Spanjol. Jina qed insiba stramba li aħna votajna fuq membru l-Kunsil mhux qed jirrispetta l-vot tagħna. Jiena nixtieq nipprotesta kontra il fat li l-Kunsil wara l-votazzjoni hawnhekk maġġoranza mhuwiex qed jirrispetta d-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew. Grazzi. jidher li l-mandat tal-awdituri, tal-qorti tal-awdituri spiċċa dan ix-xahar u bekk il-proposta hija xirqa, hija tajba. Għaluli, mela, votazzjoni minn votazzjoni sigreta, il-votazzjoni hija miftuħa. il-votazzjoni blu maluq jajt Iva, maġni ta' 327. Eh, Astenzjoniet għaddit, grazzi. Kollegi bekk eh, spiċċajna l-votazzjoni.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 Right, um, explanations of vote. Spiegazzjonijiet tal-votazzjonijiet l-ewwel kellim huwa hija s-Sinjura Swindon.